nippermettu li l-operaturi privati jinvestu b'mod sostenibli. Se nagħmlu regoli ċari f'dan ir-rigward. Riċentement bl-appoġġ tagħkom bilna wkoll fuq it-tassonomija bħala strument biex nidentifikaw li huma l-attivitajiet iżjed favur l-ambjent u iżjed notfa. U bekk issa nispjega kif it-tassonomija jista' jintuża mhux biss fis-settur privati manka dak pubbliku. Iżjed il quddiem din is-sena wkoll ser nappoġġjawh permezz ta' Ehm, pjantazzjoni finanzjarja. irrevedu kol il-regoli għal-għanjuna mill-istat vis-a-vis din l-inizjattiva. U mux għet nitkelmu biz dwar fondi għawek għet nitkelmu fuq proġetti konkreti. Se nipromuovu l-autoritajiet nazjonali għadzi eh, se nipromovu maħħom modi ġodda kif jista' jkun hemm investiment sostenibli u naħdmu anke mal-EIB fuq dawn il-miri relatati mal-European Green Deal. Issa, Nadja tieni parti tad dibattitu ġifiri pjan direzzjonali dwar Ewropa Soċjali. Jina il-Kummissarju responsabli mill-politiki li jaħdmu tajjeb għal-ċittadini tagħna, u għalhekk xtaqt ngħid li tranzizzjonijiet tagħna kemm dik ekoloġika u anke dik diġitali li jkunu ġusti u fukati fuq in-nies. Kemm intom u anke l-Kunsill sħaqtu fuq il-bżonn illi e, nimplementaw il-pilastru ta' drittijiet soċjali. Il-komunikat tal-lum dwar eh, Ewropa zjed b'saħħitha u fond tal-tranzizzjoni ġusta ser ikun eh, kruċjali. Madankollu rridu jittieħdu kollazzjonijiet fuq livell nazzjonali u għalhekk ħanniedu iżjed dialogu biex nisimgħu x'jista' isir iżjed. Irridu nkunu nafu x'impenja ħajjittieħdu mill-partijiet interessati biex dan il-pilastru jsir realtà. se nieħdu azzjoni wkoll fuq paga minima ġusta fuq livell Ewropew biex nizguraw illi ċ-ċittadini Ewropej jaqalaw bizzejed biex ikun jistgħu jgħixu ħajja diċenti. Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq eh, illi nġelu lill istati membri jimponu um, paga minima nazzjonali uniformi għal kulħadd, il-negozjar kollettiv xorta waħda uh, ser jibqa' possibbli. Eżis eh, kollegi, hemm bżonn li nibtlu ftit il-mentalità tagħna u dak kollu li għadni kif introduċejt illum huwa pass importanti f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna, issa fissem il ppe nista' ngħaddi l-kelma l-Sur Mureshan. Għandek minuta u nofs. Grazzi, Sinjura President. Sur Vice President Timmermans, Sur Dombrovskis, nilqakom fil-Parlamentu grazzi tal-li introduċejtu dawn il- l-inizjattivi. Jena fisem il-PPE nixtieq nilqa il-proposti li għamiltu llum. Naħseb illi il-Fond tal Transizzjoni Ġusta u anke l-inizjattivi l-oħra li l llum huma essenzjali biex żewġ programmi verament importanti jiksbu suċċess. Qed nirreferi għal European Green Deal kif ukoll negozjati fuq il-qafas finanzjarju plurianwali. U għalhekk dak li nixtieq jien huwa illi niftemu malajr, ejja nippruvaw nilħu ftehim fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena fuq il- ta tranzizjoni ġusta għaliex dan ser ħalli impatt fuq in-negozjati dwar l-MFF u ser jippermetti il l-Green Deal ikun ta' suċċess. Fil-Kunsil ta' Novembru edna u realizzajna illi l-European Green Deal ħajkun suċċess jew falliment skont il-fondi li ħan investu fih u għalhekk hemm bżonn jintlaħaq ftehim kemm jista' jkun malajr. Kif għandu jkun dan il-Just Transition Fund irid ikun sod, irid ikun fih biżejjed risorsi biex verament nagħmlu differenza biex l-effetti ta' tranzizzjoni fuq reġuni jiżjed fraġli nippruvaw intafuhom ftit. It-tielet ħaġa dan mhuwiex proġett li taħt l-innovazzjoni jew it-teknoloġi le dan huwa proġett ta' parti u għalhekk irid ikun iffinanzjat ta' parti. Barra minn dan il-fond għandu jippermettilna nappoġġaw il-negozji tagħna, l-intraprendituri tagħna u eh, m'għandniex noqogħdu nippruvaw nirrepetu programmi li kellna fil-passat imma għandna nifukaw issa fuq dan il-fond. L-aħħar ħaġa aħna għandna nallokaw fondi skont ir-reġjun għanna nitalmu mill-esperjenza li ksibna mill-lefsi u mill-esperjenzi kollha tal-modi. Grazzi ħafna. Grazzi issa fissem. L-SND nadi l-kelma lis sinjura Kinja 3 minut. Grazie, Presidenta. Għazafna President, eh, f'Diċembru li għadda l-Kommissjoni Ewropea inna proposta dwar il-European Green Deal. Proposta ambizjuża bilan illi nilħu il-neutralità klimatika sal-2050. Memx dubju illi dan il-proġett ġigantesk ser ikun jeħtieġ eh, trasformazzjoni ta' sistemi soċjoekonomiċi tagħna u anke tal-mod kif ngħixu. Il-kredibilità tal-European Green Deal se tiddependi mill-pjanijiet tal-finanzjament. Se jiddependi wkoll minn jekk inkunux kapaċi nagħmlu ġestjoni tajba tal-impatt illi ħaġib magħha din it-trasformazzjoni fuq ir-reġjuni tagħna. Għaliex issa se nibdew inħadnu modelli enerġetiċi illi jirrikjedu modernizzazzjoni li tqum ħafna flus x'inhuma il-miri li semmew li nimmobilizzaw? 100 biljun euro biex l-Ewropa jsir l-ewwel kontinent illi jilħaq il neutralita klimatika. Barra minn hekk dana jirrikjedi wkoll li s-servizzi pubbliċi u privati jingħaqdu flimkien biex jistimulaw iżjed investimenti. Il-Kommissjoni stess qed tammetti illi l-100 biljun euro li semmiet ħatkun parti żgħira biss minn dak li ħajkun hemm bżonn biex verament nagħmlu transizzjoni ekoloġika, iġifiri il-kalkoli li għamlet il-Kommissjoni obbligawna nirriflettu ftit iżjed. U għalek naħseb illi verament hemm bżonn ikonna dibattitu fuq kif ser niksbu risorsi addizzjonali biex naffaċċaw din it-tranzizzjoni ekoloġika u ekonomika. Aħna tal-SND għandna pożizzjoni soda ħafna dwar dan. Aħna nitolbu illi l-qafas finanzjarju pluriannwali jalloka minn tal-inqas 30% l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Apparti minn hekk irridu nitkellmu wkoll fuq il-riżorsi propji. Per eżempju, eh, kif se nagħmlu eżatt bil-ETS, eh, irridu naraw illi s-settur diġitali ħalla taxxi kif suppost, irrid ikun hemm taxxa fuq it transazzjonijiet finanzjari u eh, irridu nitkellmu wkoll fuq il-kwistjoni tal-bażi tax-xabli. il Biex dan kollu jsir realtà aħna qed nipproponu li jkun hemm riforma ta' regoli fiskali biex bekk l-investimenti sostenibli jiġu eżenti minn eh, meta jiġi eh, kkalkulat il-deficit fiskali. It-tieni sfida kbira hija transizzjoni ġusta u li ma nħallu l-ħadd warajna. U meta ngħidu li ma nħallu l-ħadd warajna dan mhuwiex biss slogan, dan jfisser illi Just Transition Fund ikollu riżorsi finanzjarji addizzjonali biex bekk eh, ma naqrux mill-fondi tal-politika ta' koeżjoni jew inkella tal-pak, dan ifisser illi natu iżjed opportunitajiet ta' talim lil ġenerazzjonijiet tal-futur biex huma wkoll ikunu jistgħu jaffaċċaw it-transizzjoni ekoloġika u diġitali. Dan ifisser ukoll illi natu kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar biex nagħlqu id-distak li hemm fil-pagi. Sinjuri, għandna l-opportunità sabiex l-Ewropa tieħu pożizzjoni ta' tmexxija fil-ġlieda kontra t-tibdil klimatiku, però biex dan kollu jisir hemm bżonn li naħdmu u li nallokaw ir-riżorsi finanzjarji li hemm bżonn. Grazzi ħafna issa fissem Renew Europe ngħaddi l-kelma lis-sur Pixlar u għandek żewġ minuti. Thank you, um, Madam Chair. I will speak in Romanian. Grazzi ħafna ħanitkellem bil-Rumen, Sinjura President. ħafna drabi l-Unjoni Ewropea ġiet kritikata minħabba l-fatt li tikkritika l-istrateġiji però mbagħad ma jkollix l-odot biex timplementom. Basikament tiġi kritikata għaliex għandha nuqqas ta' viżjoni. Issa qed nibdew għadna qed nibdew il-sena 2020 u qed nerġgħu eh, insemmu ħafna strumenti b'viżjoni iżjed eh, fit-tul. Grazzi għal dan il-European Green Deal li huwa affukat fuq iċ-ċittadini. Il-messaġġ huwa illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tipproponi eh, illi l isfidi li hemm relatati mal-ambjent jiġu trasformati f'opportunitajiet. Edha tipproponi illi nkomplu l-kompetenzi tagħna noħolqu iżjed postijiet tax-xogħol u jkun hemm iżjed kabbir ekonomiku. Jiena qed nirreferi b'mod partikolari għal ċittadini fil-inħawi tal-Gorge Valley fil-Rumanija illi għandhom bżonn imbuttatura l qoddimu li grazzi għalhekk ħajkollhom opportunitajiet ġodda. Din it-tranzizzjoni ġusta tfisser illi ħajnħolqu iżjed opportunitajiet, iżjed postijiet tax-xogħol, hemm ukoll il-garanzija żgħażagħ biex ninvestu fl-edukazzjoni u fl nagħtu iżjed ħiliet l-żgħażagħ tagħna, investu iżjed anke fl-SMEs u anke fil-edukazzjoni vokazzjonali. Għal dan kollu ser ikonna iżjed minn 100 biljun euro. Jiena ma narax għaliex ma nistawx eh, niksbu suċċess kemm fil-tranzizjoni ġusta u anka fil-patt ekonomiku. Jina insejjaħ fuq l-autoritajiet tar-Rumanija biex dawn ir-riżorsi jużawhom bl-aħjar mod u jiffukawhom liżjed fuq iċ-ċittadini. Bekk biss jirnexxinna ikollna Ewropa verament soċjali. pan Grazzi fisem il-partit tal-ħodor nagħti il-mikrofonu lil Nikolas Ninas. Thanks everyone in the commission. Grazzi lil kulħadd fil-Kommissjoni li kontribwixxa din il-proposta għal fond ta' tranzizzjoni ġusta, mod partikolari il-Sur Timmermans. Nara fl-ħtieġa tal-tranzizzjoni ġusta u soċjali anke s sussidja għal karburanti fossili Eh, mhuwiex dak li jaħtiġu għal futur, dan huwa però punt ta' tloq pożittiv biex ngħinu ċertu reġjuni sabiex ilaħħqu ma' din it-tranzizzjoni. Iżda fil-proposta tagħkom m'hemmx biżejjed impenn għal miri Ewropej klimatiċi. Il-poplu u l-ekonomija jeħtieġu data ċara meta l-impjanti tal-faħam ser jingħalqu darba l dejjem Kull reġjun għalhekk ikollu pjan ta' eliminazzjoni gradwali ta' dawn l-impjanti tal-faħam, minjeri tal faham biex anke jkun hemm appoġġ mill-JTF għaliex tranzizjoni minn mingħajr ma ssir tranzizjoni ma jagħmel l-ebda sens. Ovvjament jiġu tkellmu dwar il-flus. 7.5 biljun euro fuq seba' snin fi tmien reġjuni differenti dan jammonta għal 10 miljuni għal kull reġjun fis-sena. Dan ifisser li tassew se tkun tranzizzjoni ġusta imbagħad se jiżdiedu kofinanzjamenti minn fondi oħra, sa dan jista' jkun perikolus ħafna x'aħna ma rridux nibdu l-flus minn reġjun għal ieħor. Meta mbagħad għandek il-JTF flimkien mal-investiment privat imma Sur Timmermans staff li hemm mal-100 biljun euro fil-mekkaniżmu e, fil-verità hemm 7.5 biljuni meta xi ħadd jipprova jagħmel dan qisu xi ħadd jipprova jagħmel in-nies bil-maġija. Hemm bżonn li jkollna finanzjament iktar konsistenti minn riżorsi Ewropej oħra sabiex il-ħaddiema li jaħdmu f'minieri tal-faħam ma jkunux hemmhekk skapitu tal-MFF kull perjodu ta' żnien, kull seba' snin. Iżda din il proposta nistgħu nappoġġawha jekk se tirrifletti tranzizzjoni ġusta bi pjanijiet ċari għal eliminazzjoni gradwali fil-reġuni kollha tal-faħam. Grazzi. Klevi minju gruppi torsema xi demokrazja gwozza Grazzi, issa fisem ID is-sur Gian Antonio Darrej, jekk joġbok. Grazzi, Signora President ħafna biljuni ta' flus għal dawn is-snin li ġejjin il-pjanijiet ta' investiment tal-Kummissjoni sabiex naslu għal neutralità tal-klima sal-2050. Dan il-pjanijiet ta' investiment nafu l-budget ta' dawn il-biljuni jista' maħniex qed jgħidulna minn fejn se jiġu dawn il riżorsi biex nħuq dawn il-flus, se jitnaqsu il-fondi allokati għal programmi oħra Ewropej u jekk iva li ma minnhom dawn se jsofru tnaqis Imbagħad hemm żewġ kwistjonijiet oħra il-kriterji ta' dawk se jibbenefikaw minn dawn il-fondi u kif se jiksbuhom. Biex tinħuq neutralità klimatika qegħdin nissemmu l-possibilità li jiġu eh, imdajfa ċertu regoli, ma dax mux isir għal regoli oħra, qed nitkellmu dwar fond għal tranzizzjoni tal-enerġija ġusta, nittamaw li dan ma jibqax biss slogan imma jkun hemm azzjoni konkreta għal benefiċċju tal-SMEs kollha tagħna li dwarhom mux ma tissemma xejn f'dan il-pjan ta' investiment. Grazzi tassew, issa fissem li CR is-sur Van Overtvelt għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Sinjura President. Kummissarji, intom Probabbli diġà fux x'ħanejt. Aħna għandna pjan ta' triljun euro. Qed nisma' ħafna jistemma l bank ta' Investiment Ewropew u kif dawn il-fondi ser jimtqasmu fuq seba' snin jew għaxar snin, dan iwassal għal ħafna inċertezzi Dawn in-negozjati se jkunu parti mill-MFF m'hemm l-ebda ċertezza dwar dan l-istess ħaġa fuq ir-riżorsi propji u t taxxa fuq il-plastik li wkoll se jkun sors temporanju ta' finanzjament. Għalhekk irid ikun hemm mobilizzazzjoni tal-finanzjament, inħarsu l-finanzjament disponibbli u niżguraw li l-Bank ta' Investiment Ewropew iżomm il-klassifika tiegħu ta' AAA. Il-klassifikazzjoni tiegħu ta' AAA. Issa dan il-mekkaniżmu eh, però jippreżenta ideja perikoluża għaliex ma nafux eżattament li stati membri kif seġu affettwati. Aħna favur ekonomija ċirkolari, iżda ma rridux nirriċiklaw finanzjament Aħna maħniex favur avventuri finanzjari, aħna rridu li jkollna azzjoni tangibbli u pragmatika. Grazzi, tassew issa fissem il-partit ta' xelluk nat il-mikrofonu l issur Omar Ġie għal-minuta, jekk joġbok. Grazzi tassew, Sinjura President, Viċi Presidenti. mill-rivoluzzjoni industrijali tkabbir tal-Ewropa kien ibbażat fuq l-isfruttar tal-enerġija tal-karburanti fossili. Anke l-Unjoni Ewropea stess kienet ibbażata fuq il-faħam. Il-faħam Il-faħam fassal l-ekonomiji tagħna fl-Ewropa u kontribwixxa għall iżvilupp reġjonali u tkabir ukoll. Kien hemm ħafna postijiet ta' xogħol jiddependu fuq dan, mijiet ta' miljuni ta' xogħol postijiet ta' xogħol għadhom jiddependu fuq dan il-faħam. Għalhekk se tkun rivoluzzjoni sħiħa li nippruvaw nitbedu minn dan il-mudell biex ovvjament nippruvaw nagħlqu dan il-power stations li jaħdmu bil-faham hija rivoluzzjoni sħiħa li qed nippruvaw niddevjaw minn dan il-modell biex nlaħqu mal-sitwazzjoni eh, preżenti. Issa naħseb li jdu nifokaw fuq il-dispejjes soċjali u naraw kif nistgħu nappoġġjaw dan ir-reġuni f'din it-tranzizzjoni ġusta. Bħala President tal-Kumitat Reġi aħna nisabu impenjati sabiex nilħu dawn l-irwoli. Grazzi, issa fissem il-membri mhux affiljati, is-Sinjura Damato. Grazzi ta' Sir President Studio eh, fejn l-aktar jisir għazzar f'Europa tajt illi ċiklu tal ta' fossi qed jingħala u ħalli fl-arja fil-baħar fl-art eh, sinjali ta' ħajja kompletament differenti minar pjan B. Irridu għalek nattu tweġbit permessa dan il-fond ta' tranzizjoni ġusta u li jħares li nisalvagwardja tal-ħajja ta' ċittadini tal mhux se tkun tranzizjoni ġusta, imma eh, jekk se modernizzaw dawn il-pjanti permezz tal-gas u minnaj mu ħajkun hemm impatt fuq is-saħħa. L-importanza strateġika ta' dan il-ftehim il-ġdid huwa nħarsu fl-ekonomija, trasport, l-enerġija sabiex l-Ewropa tassew twasal għal aspirazzjoni. U però rridu noqogħdu attenti dan il-fond m'għandux jieħu riżorsi l-politika ta' koeżjoni, anzi jaħdem jitfit ma' dan il-fond. Issa l-proposta li s-sistema tal-ITS setat tappoġġja 48 biljun euro tal-aħħar tliet snin. Jiġifieri dawk li ħadna mill-ITS biex napoġġaw il-fond ta' tranzizzjoni ġusta. Grazzi tassew, issa ngħaddu għal Andrej Novakov għal minuta u nofsek jogħġbok. Grazzi tassew, Signora President, Viċi President u viċi president eżekuttiv, jiena minix mekkanik, imma naħseb il-magna tagħna hija l-aħjar waħda meta taħdem sew. Meta taħdem sew twassal għal benessri postijiet ta' xogħol u sigurtà għal ċittadini madwar l-Ewropa kollha. Jekk se nippruvaw imbabsu ma' din il-magna mhux se tibqa' taħdem kif suppost u dan għandna nżommu f'moħħna meta nitkellmu dwar il-Green Deal u l-JTF. Naħseb li għanna nappoġġaw il-Kummissjoni u l-inizjattiva tagħha sabiex nħarsu s-sigurta tal-futur tat-tfal tagħna. Iva, irrit ikollna politiki li ma jħamlux dannu l-ambjent naf li fil-futur irrit ikollna politiki illi ma jħamlux sar l-futur tat tfal tagħna imma nemmen li dan nistgħu niksbuh mingħajr ma irdu setturi sħaħ. Nemmen li dan nistgħu nagħmluh mingħajr ma nħallu ħafna persuni bla xogħol. Għalhekk ejja naħdmu b'tali mod illi e, nirfinaw l-affarijiet jekk ikollna inizjattivi kbar u ġodda mela għandna bżonn ta' ħafna finanzjament ġdid u żmien adegwat biex jitnieħu dawn ir-riżultati ideja tajbin ħafna imma rridu nagħtu każ id-dettall u mhux nwaslu sabiex il-familji l-industri u setturi saħta l-ekonomija tagħna jispiċċaw ħalsu għal dan kollu. Grazzi tassew. Grazzi, issa nagħti il-mikrofonu lill-Onorevoli Borzan għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President, jiena nixtieq nilqa dan il-pjan ta' vestiment sostenibli bħala parti mill-ftehim ġdid ekoloġiku li lan tiegħu huwa li jippermetti finanzjament ta' dan il-ftehim u jinkoraġġixxi wkoll finanzjament ieħor fosthom investiment privat u pubbliku fuq livell nazzjonali permezz ta' riforma fil-politika fiskali. M'għandniex ninsew li l-Istati membri jridu jipparteċipaw f'dan il-proġett sabiex ikollna Ewropa iktar soċjali u konxja nilqaw ir-riforma tal-semestru Ewropew permezz ta' dawn l-anijiet. Irridu niżguraw ukoll l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjoni tal kull pajjiż fuq livell nazzjonali sabiex inkunu nistgħu nilħuq l-anijiet ambizzjużi li stipulajna lilna nifusna. Il-fond ta' tranzizzjoni ġusta għandu jiġi użat sabiex itaffi mill-diskrepanzi reġjonali fl-Unjoni Ewropea u jgħin lil dawk li aktar li huma vulnerabbli. Il-Bank ta' Investiment Ewropew għandu jtejjeb il-finanzjament ta' proġetti klimatiċi Il-bażi għal dawn il-bidliet kollha għandhom ikunu ir-regoli stipulati fid-direttiva dwar tastronomija u fl-aħħar m'għandniex ninsew ċittadini tagħna. It-tranzizzjoni ġusta hija impossibbli jekk ma jkollniex dialogu mal-atturi soċjali u dawk kollha li huma eh, se jiġu affettwati minn din it-tranzizzjoni. Grazzi tassew issa l-Onorevoli Brune għal minuta jekk jogħġbok. Grazzi tassew. President, Komissari, jiena nemmen tassew illi aħna jista' biss ikollna transizzjoni ekoloġika u diġitali jekk dan nagħmluh bit-tranzizzjoni soċjali wkoll iridu ngħinu l-ħaddiema Ewropej sabiex jiksbu l-ħiliet li se jkollhom bżonn sabiex jgħaddu minn setturi li qegħdin jiċkienu għal setturi li qegħdin dejjem jikbru biex ikunu iktar attraenti u biex jkunu jistaw jsibu postijiet ta' xogħol. Rridu ntejbu l-ħiliet ta' postijiet il-ħiliet tal ta' tagħna, tranzizzjoni tagħna għandha tkun ġusta u ħadd m'għandu jaqa' lura. Irridu niġġieldu kontra il-faqar enerġetiku u jkollna soluzzjonijiet ċari għal dawk affettwati mill-prezzar tal-karbonju. Irridu niżguraw li t tranzizjoni jkollha appoġġ soċjali u li jkollna soċjetà iktar ġusta, ikollna aktar dialogu soċjali wkoll sabiex nħejju rwieħna din il-bidla u niġġieldu kull esklużjoni u inġustizzja. Grazzi tassew, issa l-onorevoli Katrin Langen-Siepen. Sehr Frau Presidentin li. Signor Presidente, sis kollegi, il-politika soċjali tal-ekonomija u tal-ambjent li naqdu fl-imkien dan sfida fiha infusa. Il Jiena naħseb illi fil-verità li nadottaw miżuri f'dan il-kuntest hija xi ħaġa li għandha tkun iktar aċċettata issa bis-soċjetà minkejja li hija mixtieqa biex aħna naraw li nagħmlu tajjeb għal l-inġustizzji. Il-proposta tal-Kummissjoni ta' dan il-fond huwa prinċipju tajjeb iżda naraw li l-iktar foqra u n-nies li huma esklużi mis-soċjetà għandna nipproteġuhom iva mill-effetti tal-bidla tal-klima dan huwa id-dmir tagħna ta' protezzjoni u nagħtuhom garanziji iżda jiena naħseb li biex nieħdu azzjoni effettiva kontra l-esklużjoni soċjali ta' dawn in-nies e, u biex nikkonsidrawhom aħna rridu wkoll noqogħdu attenti għal fatt li dawn mhumiex attivi e, fis-suq tax-xogħol. Lan tal-aġenda tagħna huwa illi neħu l-esklużjoni sas-sena 2000 u 30. Jiena naħseb illi flimkien mas soċjetà ċivili u l-imsieħba soċjali rridu nippruvaw ninkluduhom. Jiena naħseb li xi ħaġa verament importanti li aħna noħolqu mekkaniżmi ta' garanziji minħabba li jekk biss nistgħu neħilsu mill-faqar u li dawn in-nies ngħinuhom f'din u nakkumpanjahom f'din il-bidla. F'dan il-kuntest jiena naħseb il-Kummissjoni Ewropea għandha toħroġ direttiva għafas għal eh, pago minimo. Also Laure Huhtasari ċas bista. Grazie tassew, issa l-onorevoli Huhtasari, jekk joġbok. Grazie tassew, Signora President, l-Unjoni Ewropea et titlob il-pajjiżi appoġġaw dan, anzi qed tixtri dawn il-pajjiżi biex jaqilbu għal uh, jaqilbu sistemi tagħhom billi tagħtihom il-flus. Ħafna minn dan il-midbiljum qed imorru lejn l-Ewropa tal-Vant. Dan il-ftejm ekoloġiku ser jiswa ħafna flus għal pajjiż bħal Polonja. Duża ħafna faham. U dawk il-pajjiżi li huma eżemplari bħal Finlandja irridu inaqsu b'mod drastiku l-emissjonijiet tagħhom. Il-Finlandja li ikolla tħallas għetna istal tal-emissjonijiet tagħha se jkollha tħallas ukoll qatt naqis pajjiżi oħra. Il-Finlandja għandha xitwa twila ħafna u distanzi twal is-suq tagħna huwa żgħir. Għalhekk għandna ħbosta sfidi anke mingħajr dawn is-sfidi addizzjonali u għalhekk hawnhekk għandna ekonomija pjanata li qed tingħata lill-Istati Membri dan xejn m'għandux x'jaqsam mal ekonomija tas-suq. Grazzi tassew issa Nat il-mikrofonu lill-Onorevoli Rafalska għal minuta. Signora President, Sinjuri, il-Green Deal il-ġdid isemmi ħafna l-impjiegi u l-konsegwenzi soċjali semmew ukoll. Fil-pjan infassal mill-Kummissjoni sfortunatament ma tantx qed jingħata għal dawk li jinsabu f'sitwazzjoni prekarja dan se jħalli impatt negattiv fuq dawk li ilhom ħafna jaħdmu f'dan it-tip ta' servizz. Ħaddiema bejn l-età ta' 50 u 60 sena li ilhom xi 30 sena diġà jaħdmu f'dal-qasam, dan se jħalli effett fuq ħafna reġjuni fil-Polonja, fil-Silesja ta' fuq u ta' nofsinhar u anke ehm, l-ekim sejħa Greater Poland. X'tista' tagħmel għalhekk il-Kummissjoni? X'tista' toffrilhom? din dan il-fond ta' transizjoni ġusta kemm tassew ser japplika għal dan mhux se jispiċċaw vittmi ta' dan il-Green Deal u jkollhom u l-konsekwenzi soċjali kollha ġew meqjusa dan it-taħriġ mill-ġdid mhux se jkun biżżejjed hemm bżonn nitkellmu iktar dwar dan it-teddidiet għaliex jekk dan se jwassal sabiex intilfu l-postijiet tax-xogħol u l-kollaż tas-settur kollu kemm hu ħadd ħaj ħajsejjaħ din it-tranzizzjoni waħda ġusta u dan se ħalli effett fuq il-ħaddiema tagħna. Grazzi tassew l-Onorevoli Silvia Modig jekk jogħġbok. Grazzi tassew, President, il-mekkanizmu ta' tranzizjoni ġusta huwa importanti ħafna mill-ftejm ekoloġiku, importanti naraw ukoll li dawk l-aktar li huma dajfa ma jkollhomx ħarsu iktar Irridu nappoġġaw dawk ir-reġuni li l-aktar li ġew affettwati minn din it-tranzizzjoni u ma nix naħlu l-ebda euro. Irridu wkoll nappoġġaw azzjonijiet klimatiċi effettivi u il-finanzjament tagħhom għandu jkun immirat lejn iċ-ċittadini. Hemm bżonn intejbu l-effiċjenza enerġetika għaliex anke dan se jnaqqas ċertu spejjeż irridu anke nejnu lil dawk li jaħdmu fis-settur tal-faham u dawn is-soluzzjonijiet kollha jridu jissalvagwardjaw il-prinċipju ta' prestru soċjali. Kulħadd irid ikollu opportunitajiet indaqs għat-taħriġ u l-edukazzjoni. Għaliex jekk nagħmlu dan nkunu qegħdin inqisu il-ġustizzja. U jina xilna niksbur l pożittivi. Grazzi l-onorevoli Pedicini. Grazzi tassaw, Sinjora President, jina nishtiq nerġa l-indirizza suġġett tal-Green Deal u l-Budget Nazzjonali għaliex mill-Kummissjoni Ewropea u anke mill-Bank Ċentrali Ewropew nisimgħu il-qafas fiskali li fiħdan jaħdmu l-gvernijiet. Ġifiri dawk li forsi m'għandhomx daqshekk dejn pubbliku u jistgħu jinvestu iżda dawk li għom għandhom iktar dejn ma jistawx jinvestu lanqas mod ekoloġiku din hija xi ħaġa assurda fuq livell makroekonomiku. Kulħadd jista' jikkontribwixxi sabiex jelimina l-emissjonijiet tiegħu u ma dawk il-pajjiżi l-aktar li għandhom problemi ekonomiċi li l-iktar li jridu jinvestu f'dan jagħmel iktar sens għalihom jekk ikollna punt partikolari tal-GDP tagħhom aktar hemm ċans li huma jidlu emissjonijiet Irridu nħarsu wkoll kif neliminaw dawn ir-rabtiet mill-kriterji tal-budget biex anke neliminaw din il-politika ta' austerità. Grazzi tassew. Nati issa il-mikrofonu lil Markus Ferber. Den meine Herren uh, Executive Vice Presidents, liebe Kolleginnen, liebe Esis kollegi, Signora President, Viċi President tal-Kummissjoni, l-Ewropa stabilixxiet għanijiet ambizjużi tal-klima u dawn eh, l-għanijiet ħajkollhom bżonn ta' ħafna investiment u aħna rridu naraw eżattament jagħmilx eh, sew u ix sewa dan kollu rridu nirriflettu fuq eh, fuq dan il-pjanu dawlanijiet. Jiena naħseb illi fil-aħħar mandat leġislattiv kellna l-fond ta' Juncker ukoll li aħna implementajna u naħseb li f'dan il-kuntest hemm ċertu affarijiet li aħna tallimna li rridu noqogħdu attenti għalihom issa. L-ewwel nett irridu naraw li jkun hemm tqassim bilanċat fil-kuntest tal-fond ta' Juncker aħna rajna illi il-flus marru fejn kien hemm l-iktar minn kienet eh, jitlobu ma parti minn hekk irridu naraw li aħna ma jkollniex definizzjoni ġdida tal-investiment iżda rridu noħorġu b'iktar eh, investimenti naħseb li mhuwiex tajjeb jekk aħna fl-aħħar mill-aħħar ikollna t tikketta nistgħu nagħtu lill bosta proġetti bħala żvilupp sostenibbli iżda fl-aħħar Eh, naraw li ma minniex progress. Jiena naħseb li anke s settur privat jista' jagħmel differenza u hekk qegħdin nitkellmu anke fuq eh, investimenti privati wkoll li huma importanti aħna min-naħa tal-Parlament għandna nagħtu dawn naħsbu li għandna nagħtu dawn il-garanziji wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Frizzona Minuta u Nofs. Grazzi ħafna, Signor President, jiena nixtieq nirringrazzja ħafna wkoll il-Kummissarju Timmermans Mans għal fatt li ppreżentaw dan il-pjan daqshekk ambizzjuż. Ħafna biċ-ċittadini Ewropej qegħdin jinkwetaw ħafna fuq il-ġejjieni u nafu lkoll nafu li rridu naffaċċaw sfidi kbar fil-ġejjin. Din hija xi ħaġa li jiena naqbel dwarha, speċjalment jekk naraw li din il-bidla tkun ikkumpanjata bil-bidla tal-klima li hemm prevedibbli jiena naħseb li importanti illi noqogħdu attenti fuq għadiju aħna dejjem minnaħa tas soċjalisti demokratiċi konna favur dawn il-pilastri eh, soċjali aħna konna eh, tkellimna fuq dawn l-affarijiet anke fis-sena 2017 u din ħadd tkun xi ħaġa importanti ħafna rridu nfasslu aħna għandna bżonn illi jkollna eh, postijiet tax xogħol tajbin ukoll u kwalifiki tajbin ħajkollna bżonn illi jkollna pagi minimi illi minnhom jistgħu jgħixu lilhom infushom iċ-ċittadini eh, tagħna. Jiena naħseb li fl-Iżvezja rridu naraw aħna illi l il mudell nordiku qed ikun adottat iżda jiena naħseb illi huwa importanti ħafna illi il-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini tagħna għandha titjieb u naħseb li rridu nibdew issa b'dan ix-xogħol. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Katalin Ċe, jekk jogħġbok għandek minuta. Grazzi ħafna Signor President, jekk hemm xi ħaġa li verament irridu nagħmluha ċara hija li dawn fil-kontest tal-fond huwa li ċittadini għandhom ikunu fil-qalba ta' dan il-fond. Mhux il-gvernijiet, iżda il-nies e, u ċittadini anke fl-ifqar reġuni aħna rridu naraw li l-għajnuna Ewropea tagħmel differenza bejn dar li tista' tissaħan u ksieħ dar kiesa jiena naħseb iżda illi l-gvernijiet korrotti jistgħu jitfaw il-progress lura. Hemm min ħaj jipprova jara illi jiggwadanja hu. Jiena ma naħsibx li nistgħu nirrepetu l-istess żbalji li kellna u naħseb li rridu noperaw bl-iktar mod trasparenti ħalli nevitaw li jkun hemm ġestjoni ħażina tal-flus. Naħseb li s-solidarjetà verament għandha tkun il-gwida tagħna mhux ħajkun faċli iżda naħseb li jekk ikollna lodda tajba f'idejna jista' jkun possibbli jirnexxina. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Eichhout għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Sinjor President u grazzi Viċi Presidenti. Meta preżentajtu intom il-Green Deal f'Diċembru aħna għamilja ċara Intom intu ċaranzi li intom kummissjoni ġdida bidla bi prioritajiet ġodda u din xi ħaġa li aħna bis sħiħ iżda naturalment il-kwistjoni mistoqsija kbira hija din. Ħajkun hemm investiment minħabba li aħna nafu li din mhijiex bidla żgħira, din hija tranzizzjoni hija bidla li ħanħossuha f'kull pajjiż, f'kull qasam fl-Ewropa u dan ħajkollu bżonn ta' aktar investiment. U jkolli ngħid ma nistax niġġudika din għalissa minħabba li l proposta ħarija li ma rajtix Iżda nixtieq insaqsi allura il-Green Deal bil-politika ġdida ħad tkun ikkumpanjata minn politika oħra fuq l-investiment sissa jkolli ngħid li ma naħsibx li huwa l-każ. Sissa der li kellna l-istess diskussjonijiet fuq il-budget Ewropew kif imdiet mill-Kummissjoni u parti minn hekk meta nitkellmu fuq il-pjan sostenibbli ta' investiment jiena nittama li mhux biss qed nitkellmu fuq pjan ta' investiment 2.1, 2.2 jew 2.3 ma nafx fejn wasalna s'issa rridu nitkellmu u naraw fuq l-affarijiet addizzjonali nistgħu noffru flimkien ma' dak li qed joffri diġà il-Bank ta' Investiment Ewropew. Din xi ħaġa li hija possibbli, speċjalment jekk qed inħarsu li jixxi Repubbliku pubbliku Eh, ambjentali din xi ħaġa li fiha f'dan il-kuntest verament nistgħu nagħmlu bidla u jekk aħna qed naraw li intom qed tippjanaw li jkun hemm dibattitu u r-riżultat ta' dan id-dibattitu jkun li jkollna idea tal-passi tal-ġejjieni fuq il-mod ta' kif aħna ħan ittrattaw l-investiment sostenibbli ma naħsibx li dan jista' jkun tradott fil-bidla li verament għandna bżonn. Aħna ġifieri tama li l-verżjoni ħarija ħadd tkun aħjar minn dak li qed tipproponu hawnhekk. Issa l-Onorevoli David jekk Grazzi ħafna li tipprova tele problemi ta' kontinent eh, sħiħ hawnhekk fl-Ewropa hija problematika. Naf li von der Leyen għandha eh, digri fil-mediċina iżda naħseb li l-ewwel prinċipju tat tob għandu jkun li ma tikkawża l-ebda ħsara iżda jiena naħseb li Green Deal mhuwiex lest biex ikun implementat. Aħna suppost irridu naraw kif ħanitrattaw il-mart permezz ta' dan il-proġett ambizzjuż tal-ġejjieni kif ħanamlu ħanieħdu l-flus minn kulħadd u nagħtu trattament biss lil dawk li huma l-iktar morda jew inkella daraw ukoll ġara fil-passat minn b'dawn il-konsegwenzi jiena jkolli ngħid li l-pjanijiet tagħkom huma daqsxejn vagi. Grazzi ħafna issa jmiss lill-Onorevoli Toshinovski għal-minuta. Grazzi ħafna Sinjura President, Eżis Kummissarji, jiena naħseb li l-pleġis li ttieħdu u l wegħdiet li saru bin-naħa tal-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qasam huma ambizzjużi huma ċari wkoll iżda naħseb l-unika mod kif aħna jista' jkollna ġejjini sostenibbli huwa li aħna ma nħallu barra l-ebda reġun li għandu bżonn jagħmel bidla kbira. Jiena kuntent illi qed nara illi l-Kummissjoni da tittetika ċertu fondi li jistgħu jgħinu lir reġuni jibdlu l-ekonomiji tagħhom iżda Kultant inħossi pjuttost xettiku fuq il-kalkoli li qed ikunu ppreżentati iżda huwa ċar ukoll li ħajkonna bżonn ta' iktar investiment ta' biljuni ta' euro fl-Unjoni Ewropea kollha. Ġifieri irrid ikollna evalwazzjoni ta' impatt li tista' turina dan x'jista' jfisser għar-reġuni kollha. Mela naħseb illi għall-Ewropa ċentrali rridu naraw li jkollna iktar rabta mal-fondi ta' koezjoni jiena naħseb li mhux biss fil-istati membri jridu naraw li ħajkun hemm bidla stanka fir-reġuni. Grazzi. Issa l-Onorevoli Willumsen. Grazzi ħafna ħna f'daw l-aħħar ftit snin rajna kif fil-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea dajfet ukoll trade unions u d dritt tal-ftehim kollettiv. Ġifieri jiena naħseb li naturalment U importanti li aħna naraw li l-Kummissjoni Ewropea ħatara fil-li għanna problema kbira aħna minħabba nuqqas ta' ugwaljanza. Iżda il-proposta biex aħna nisfurzaw l-pajizi li kolom paga minima ħad tkun eh, ħajkun pasbalja dan ħajkun daqta tal trade unions dak li għandna nagħmlu huwa li aħna nsaħħu il-ftehim kollettiv ejja jkollna protokoll soċjali li jagħti priorità lid drittijiet tal-ħaddiema fuq il-suq waħdin Ewropew. Ejja nippermettu li l-awtoritajiet lokali jaraw li ma jkunx hemm dawn il-kummerċanti illi għandhom għanijiet Iżjina aħna rridu waqfu l-esploitazzjoni minnu fih. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Rowland tal-minuta. Grazzi ħafna, Sr. President, aħna issa ilħaqna f'punt fejn qed ikun hemm eh, dan it-qassim illi mhuwiex ġust il-ħolqien ta' opportunitajiet tax xogħol huwa xi ħaġa li ilhom ibellawna min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea bil-bilan illi aħna nkomplu ninvestu iktar jiena naħseb illi ħafna minn dawn l-Eurokrats qasqat ma fetħu kumpanija huma ġifieri qas biss għandhom idea jiena naħseb illi din hija verżjoni magħmula fl-Ewropa ta' erda naħseb illi l-industrija tal-karozzi fil-Ġermanja diġà ħabbret li kien hemm xi telf ta' xi mija minħabba li kien hemm eh, konversjoni ehm, mhux ippjanata tajjeb għall karozzi tal-elettriku jiena naħseb li din il-loġika qiegħda tintuża wkoll mill-Kummissjoni Ewropea minħabba li huma jaħsbu li huma eh, jistgħu jagħmlu l-maġija u joħolqu dawn l-opportunitajiet ġodda ta' xogħol jiena naħseb li kien hemm telf ta' miljuni ta' euro anke fir-Repubblika Ċeka fil-Polonja. Jiena naħseb li ħajkun hemm ħafna eh, flus li ħajinħallu jinħlew minħabba din il-ġennata tal-Green New Deal. Panie pośle, mamy zgłoszenie w ramach niebieskiej karty. Czy pan przyjmuje? Grazzi ħafna għandek mistoqsija tal-karta tal blu taċċetta. Taċċetta l-mistoqsija is-Sur Niklas jekk jogħġbok. Grazzi ħafna tal-li dertu għawek illum jena nista nifhem għalfejn inti m'intix kuntent minħabba li l-gvern tiegħek qed jabbandu l-ċittadini iżda ma naħsibx illi inti postok hawn suppost qiegħed kuntent minħabba f'pajjiżek minħabba li daqt toħorġu mill-Unjoni Ewropea. Ma sebx li kienet mistoqsija din, imma nixtieq nerġa' ntenni u nagħtikom eżempju minħabba illi l-ispejjeż tan-newtralità tal-klima tal-klima tas-sena 2050 kien triljun sterlina jiena nixtieq illi intom il-koll eh, qabel ma tivvotaw favur saqsu li s-sur Timmermans jkun l-evalwazzjoni tal-impatt fuq ix-xogħol ta' kulħadd. Bħalissa qed inħallsu 12 biljun eh, sterlina f'ċertifikati għall-enerġija li tiġġedded li qed titpoġġa bħala pis fuq eh, il-kontijiet tad dawlu l-ilma dinja xi ħaġa regressiva li hija ta' pis fuq eh, l-ifqar nies. Grazzi ħafna. Is-sur Ratke, grazzi ħafna. Sinjura President, Sor Viċi President, grazzi ħafna ta' dan il-bidu l-ġdid li intom għamiltu llum iżda naħsbu illi dan huwa sempliċement bidu xejn iktar u naħseb li issa li qegħdin faċċaw dawn l-isfidi kbar irridu noħorġu aħna wkoll minn din il-metodoloġija ta' titli biss ta' bidu ta', ta ta' promozzjonijiet ta' motos. Ħabba li l-kampanja elettorali issa ntemmet anke li Sur Timmermans naħseb illi rridu aħna nkun iktar konkret issa ma nibqgħux vagi anke f'kwistjoni li għandhom xaqsmu Ewropa Soċjali u anke fil-kuntest tal-Fond ta' Tranzizzjoni Ġust. Jiena naħseb illi rridu ngħidu biċċar dak li m'għandux jiġri, dak li m'għandux iseħħ huwa illi l-affarijiet jibqgħu ukoll irregolati f'dan il-mod u l-fondi aħna nitrasferixxuhom f'dan il-fond mingħajr ma nagħmlu investimenti li hemm bżonn minħabba li dawk illi diġà jaħdmu f'dawn l-industri li huma medda mill-bidla tal-klima jista' jkun illi ikunu qiegħda fuq għal perjodu twil ta' żmien jien naħseb li dawn nies ma nistgħux naskluduhom bis-soċjetà rridu ngħidu li l-bidla tal-klima m'għandix twassal għal żviluppi li jirdu iktar. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li għandha tiġġenera aktar investiment u mhux mill-but tax xogħol nitfgħu fil-but tal-lemin. Issa li misser l Dalli għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur Viġi President, Signora President, minkejja dakollu kollu li qed nisimgħu il Xorta ċertu hemm ħafna xettiġiżmu fuq il-fatt jekk aħna nistgħux nevalwaw dawn il-problemi flimkien. Naħseb il-fatt li qed niddiskutu il-fond ta' tranzizjoni ġust jifisser li iva l ingwaljanza u l-bidla tal-klima jistgħu niddirizzaw flimkien jekk hemm irrieda politika li nagħmlu hekk. L-Unjoni Ewropea nixtiequ li tkun minn ta' quddiem f'dawn l-industrija sa fl-istess ħin rridu naraw li l-azzjoni tal-klima tibbenefika lil dawk li huma l-iktar vulnerabbli u ma nħallux barra lil dawk li jaqalaw l-inqas. Jiena naħseb li l-ekonomiji li jużaw ħafna karbonju ħajkollhom bżonn il-protezzjoni meħtieġa biex jibbenefikaw huma wkoll minħabba li aħna naħsbu li x-xogħlijiet ta' għada jistgħu jirrikjedu bosta ħiliet differenti u naħseb li l-ħaddiema rridu jadattaw fl-istess ħin għal dan ix-xogħlijiet. Fl-istess ħin jiena naħseb illi il-prodotti u dawn ix-xogħlijiet ta' ambjentali m'għandhomx biss ikunu aċċessibbli għall iktar onja. Jien naħseb li jridu nifukaw fuq il-pilastru tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema li fl-ippjanar ukoll tal-azzjoni tal-klima nagħtu appoġġ għal dawn il-programmi ta' capacity building li jagħtu priorità lill-iktar vulnerabbli u li noħolqu wkoll xogħlijiet ta' kwalità tajba u anke miżuri soċjali li jista' jwasslu għal reskilling u l-upskilling tal-ħaddiema din hija l-opportunità li aħna għandna quddiemna minħabba l-finanzjament li għandna bżonn nagħmlu din ħadd tkun opportunità biex aħna noħolqu verament xogħlijiet ġodda f'din ir-realtà ekonomika ġdida. Grazzi ħafna, Senjura, dali issa jmiss l-Onorevoli Armand. Senjura President, jiena naħseb li aħna dejjem konna korretti wkoll fuq il-livell Ewropew. Iżda naħseb illi hawnhekk irridu noqogħdu attenti wkoll għall-ekoloġija. Qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li għandna bżonn ta' soċjetà iktar eh, eh, limitata u nafu illi hemm sfruttament ukoll ħafna pajjiżi tal-vant verament għamlu ħafna sforzi biex jilħqu dawn eh, l għanijiet biex ikollhom enerġija li tiġġedded. Hemm 15 il pajjiż membru illi eh, huwa iktar mill-medja u ħafna minn dal-pajjiżi huma mill-pajjiżi tal-Vant. Għandna bżonn ta' miri ekoloġiċi ċari iżdanna bżonn ukoll ta' finanzjament u ta' għajnuna li tista' tenna aħna nippreżentaw proġetti ġodda. Ħajkonna bżonn ta' bidla intelligenti u għaqlija inkella aħna ħankunu qegħdin inħeġġu iktar irxettiġiżmu Ewropew. Grazzi ħafna onorevoli Ministru għal-minuta. Pani pośle mikrofon. Mikrofon. Madam President, the Green Deal is the most ambitious. Il-ftejm aħdar huwa l-iktar pjan ambizzjuż li l-Ewropa kellha l-aħħar 20 ta' snin. Hemm bżonn ukoll ta' tmexxija fin-negozju. Hemm bżonn li nuru tmexxija wkoll meta niġu għall-ekonomija globali, għall-ekonomija ċirkolari Però dan mhux se jiġri jekk aħna ma nurrux li aħna nistgħu naslu għar-riżultati. Ir-riskju hu li m'għandniex pjan ċar għandna 7.5 biljuni illi qegħdin fuq il-karta però m'għandna xejn ċar u dawn is-7.5 biljuni jridu jkunu ċari li huma azzjoni addizzjonali. Meta niġu għal IB jridu jkunu wkoll ċari dan joħloq ċaqli addizzjonali fl-ekonomija lokali, mhux biss qed ngħidu li ser niffinanzjaw li xi ħaġa li xorta se ssir. Irridu neliminaw il-karburanti fossili u niffinanzjaw soluzzjonijiet li huma tajbin fuq iż-żmien twil mhux biss b'mod immedjat. Grazzi ħafna. Grazzi is surrejl għal-minuta. Il-tejn maħdar ġdid huwa l-iktar programm mhux soċjali tal-istorja tal-Unjoni Ewropea. Ma tallimna xejn mill-passat, jiena għaddejt l-aħħar 33 sena e, naħdem fil-faham, fiż-żoni tal-faham, però ma tfaddalx jiri tal-faham minn fejn ġejjien iż-żona li minna ġejjien hemm l inqasrata ta' impjiegi. U dan qed naraw ukoll fiż-żoni l-oħra tal-faham fi pajjiżi oħra u dan se jiġri stess fil-Polonja se jkun Eh, dizastru għas-Silesia, hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar il-minjeri tal-faħam. Hemm ukoll l-industrija tal-karozzi li tmexxi l-industrija Ġermaniża. Il-gvern Ġermaniż jaħseb illi ħafna anzi eluf ta' impjiegi ser jintilfu dan huwa ġen. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tobitowski għal minuta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 sabiex ikun hemm din il-bidla ta' enerġija li ssib mod effettiva u biex ma jkunx hemm vojt ta' enerġija li jinħoloq fl-Ewropa. Il-Kummissjoni taf kemm seddum di tranzizzjoni fil-pajjiż individwali, pereżempju fil-Polonja, aħna kkalkulajna li l-ispiża ta' din it-tranzizzjoni ser tkun ta' 4.3 tnejn tal- gdp Dawn jifissru miljuni ta' euro. Fi kliem ieħor dan huwa ħafna iktar milli ġie kalkulat mill-Unjoni Ewropea. Fis-Silesja għandna kwistjoni serja ħafna għaliex din iż-żona tiddependi fuq il-faham u ġie kkalkulat illi f'dan is-settur hemm jaħdmu 200.000 persuna u l-ispiża medja se tkun ta' 250.000 euro kull persuna. Kif se ssir dis rridu opportunitajiet indaqsa l kulħadd. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Anzi, għanna blu kart missur Gonzales. il-kollega jifhem xi jfisser percentaġġ tal-GDP xi tfisser illi t temperatura qed titla jifhem il-ftejjim ta' Pariġi. Grazzi ħafna il-kellim, is-Sur Topicowski. Grazzi tal-mistoqsija. Il-kwistjoni tal-ambjent iva tirrikjedi bidla kbira. Però sabiex nindirizzaw di situazzjoni b'mod effettiv irridu analiżi profonda ta' x'inhuma l-konsekwenzi, irridu nikkonsidraw il-protezzjoni tal ambjent iżda wkoll tal-individwi jiena m'iniex kontra l-programm fil-prinċipju l-Unjoni Ewropeja trid tkun minn ta' qudiem fl-ambjent, però trid tikkunsidra wkoll dawn il-kalkolazzjonijiet u iddaħħalhom fil-baġġit ukoll. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Guzma għal minuta. Grazzi ħafna. Aħna naqblu mal-istqarrija tal-Kummissjoni u l-fatt illi il-fond ta' tranzizjoni jrid ikun ġust u l ftejm maħdar jrid ikun ġust. Però dan mhux possibbli. Jekk l-anijiet ta' ħaġa jieħdu l finanzjament ta' ħaġa oħra. ħafna mill-flus sejrin fis-sigurtà u fil-militar. Ma nistgħux nitkellmu dwar 100 biljun meta lanqas biss nafu minn fejn ser nġibu dawn il-fondi u jekk il-ftejn aħdar fil-fatt huwiex soċjali wkoll jekk inneħu iż-żoni ta' koeżjoni barra mill-fond tat tranzizzjoni, dawn se jbatu ħafna fit-tibdil fil-klima. Grazzi ħafna. Is-Sur Fernandez. Grazzi ħafna, Komissarju, President, dan il-pjan ta' investimenti għas sostenibilità nasab li sejna fit-triq tajba. Il-Parlament Ewropew dejjem għadna li l-prioritajiet ġodda għandhom ikollhom risorsi addizzjonali li ħaġa pożittiva li l-fond għat-tranzizzjoni ġusta jkollha seba' telef miljun iżjed. Nistoqsija tiegħi hija din. Għaliex da jek, 7500 miljun ħajkun bizzejiet ħaġa pożittiva wkoll hemm il ma mal-politika ta' koezjoni, ma hemm bżonn li l-politika ta' koezjoni <clears throat> ma titlifx il-virtu tagħha. U m'għandniex naġixxu kontra l koezjoni territorjali, ekonomika u soċjali. Apparti minn hekk, l-Stati membri għandhom jkunu jafu eżattament xiridu għal-reġuni tagħhom. Jekk le, wara il-kwantità tiġi allokata kull reġun e, igergru u um, jwaħlu f'Brussell u l-flus mhux biżejjed. Jekk laqqas biss ikunu qalu xi pretendu. Huwa importanti li kull stat, kull reġun tagħmel ix-xogħol tagħha wkoll. Grazzi. L-Onorevoli Bonafè għal minuta u nofs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 Hemm żewġ affarijiet ġodda l-ewwel nett bir-risorsi irridu naraw li morru għall-aħjar fuq il-klima imma fuq is-setturi li għadhom importanti ma rridux ninsowhom għax l-affarijiet rridu jkunu jaqblu għal kulħadd. Mbagħad il- rridu naraw kif niftħu d diskussjoni anki ġifiri d-deficit tal-patas tal-bilita. Jina